Diamo inizio. Shall we start? Benvenuti. nel Acom, colleghi. Merbħalula għal dawk li ġejjin lura fil-Komitat tal-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali u nil-kollegi ġodda illi illi illi illi daħlu f'din dan il-komitat importanti. Illum il-laqatana hija web streamed u u għanna l-lingwi kollha disponibbli fil-komitat tagħna. 23 lingwa interpretati. Il-laqa tal hija biex ehm, namlu l-elezzjoni tal-Kumitat ġdid, se namlu elezzjoni tal-President il-ġdid tal-Kumitat tal-Agrikoltura, un bat wara se namlu elezzjoni ta tal-erba viċi presidenti. Nishti infakarkom il-kol illi jekk ikun hemm iktar minn kandidat wieħed, irridu nivutaw bil-karta tal-vot. Għal dastant nitlobkom toħorġu għal esta biex jekk ikun hemm bżonn mbagħad e, eh, ninkunu nistgħu nużaw biex nivutaw. Mela, nistgħu nibdew bl-elezzjoni tal-Viċi President. Il-jikorreġi ruħu e, e, u se neleġġu issa l-President mela l-profil lingwistiku tneħħejnieh mill-aġenda tal-lum. Mela nistgħu nibdew direttament bil-punt li rigwarda l-elezzjoni tal-President. Kollegi, mela nibda u nfakkar li kulħadd illi għaw kandidatura unek tal-kollega Sekjerski. L-ewwel net nixtieq kollega Sekjerski jekk huwiex u se jaċċetta li jkun kandidat. Iva, naċċetta. Issa nistaqsi jekk hemmx kollegi oħrajn li jixti u jippreżentaw il-kandidatura tagħhom bħala president tal-Komitat tal-Agrikoltura u tal-Iżvilupp Rurali. M'hemmx kandidati oħrajn Mela nistaw neleġu l-kollega Sikjerski, president tal-Komitat tal-Agrikoltura Żvilupp Rurali, per akklamazzjoni. Un ċaw spulu. Mela, sur Sikerski, nitolbog tiġi u tiħu il-posti għaj mux iktar bħala viċi Presidenti imma bħala president minn dan il-moment il-qoddim. Nawguralek.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 Naddu għal punt allura li miss fuq l-agenda. Ir-regoli għall-elezzjonijiet tal-viċi presidenti, aħna kollha rajnihom dawn ir-regoli u ngħaddu għall elezzjoni tal-viċi president tal-kumitat. għal kull viċi president se nivutaw separatament. Hemm kandidati għal pozizjoni ta' viċi president tal komitat tal-agrikoltura. President, ne proponi Giulia Moi bħala viċi president, l-ewwel viċi president ta' dan il-kumitat. Sur De Castro. President, ne proponi fissem il socialisti demokratici europei l-isem eh, ta' Erik Andrew bħala l-ewwel viċi President tal-Kumitat. Czy mamy więcej zgłoszeń? Nie mamy. Hemm kandidati oħra? ma jidirx li hemm oħrajn, nitlob, nistaqsi jekk il-kandidati innominati jaqblux illi eh, jaċċettawx il-kandidatura. Sinjura Moj, inti taċċetta il-pozizjoni ta' viċi president, grazzi ħafna. Is-sur Andrew? Iva, naqbel naċċetta. Proszę Państwa, proponuję w takim razie, abyśmy... Seniori, ne proponi illi nadu għal votazzjoni elektronika. Intkom kolla kem intkom għandkom il-karta elektronika tal-vot. u se nivutaw b'dan il-mod. Il-membri sħaħ għandhom id-dritt jew inkella anki is-sostituti mill-istess grupp. Se nivutaw uh, bordni alfabetika. lesti aħna kolla kemm aħna biex nivutaw? Nishtiq ninformakom illi Is-sur Kossigo se jiġi sostituit mis-sur Linz. Is-sur Karnowski sostituit mis-sinjura Ajuso. Is-sur Melaw sostituit mis-sinjura Kanjeta. u s-sur il-Sinjura Aguilar sostituita mis sinjura Dosia Perez. Em kollega li jixtieq il-mikrofonu. Nixtieq ngħid illi eh, illi se votazzjoni minnaħa ta' sostitut minn flok. anki il surren se se jgħataw biex jistostitwix l-istur orden. Grazie. Mela, rajna li mumma il-membri sostituti nistaw naddu għal votazzjoni. Nishtiq nispiega illi ek tridu tivutaw għassur għandju e, tivutaw sul butuna ħadra u jekk tridu tivutaw għas-Sinjura Moj tafsu il butuna ħamra u jekk entkom tridu tastienu ta' tafsu l butuna bajda ċar mela votaw alfabetikament mela nerġanajt dawk li jishtiqu jivutaw għas-Sinjura Andriju il butuna l-ħadra il senjura Moj il-Buttuna Hamra u astenzjonijiet umbat il-Buttuna Bajda. Kollox ċar? Jekk u essa nistaw nivvutaw et nivvutaw fuq l-ewwel viċi president tal-Kumitat. Il-votazzjoni miftuħa. Bardzo proszę, Uh, Aħna għanna problema bil-magna bil tal-vot, President. Tajjeb, il-problema Solvenija eh? Jek għandkom problemi oħrajn, issa niftaħ il-vot, votazzjoni miftuħa. Oh, głosowanie otwarte, głosowanie trwa.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 takim razie proszę o skorygowanie e, w grupie... Sejkona, repetu l O che fat? Anna vot ekstra ta' soċjalisti. Niftaħ il-votazzjoni. Il-votazzjoni miftuħa. Głosujemy. Czy ktoś ma problem? Votazzjoni miftuħa. Aw xaħat il-ek minant kom problemi E, biex jivutaw le ma mlebda problema ma votazzjoni maluqa. Issa l-votazzjoni maluqa. Għanna 27 vota sur Andre u senjura moj 8 voti. 5 astenzjoniet. aħna għanna eleġejna li sur Andrew bħala l-ewwel viċi president. Nifirħu li sur Andrew. Dziękuję pani Moj. W takim razie zapraszam tu. Grazie anche li signora Moj. Nitlop issa li sur Andrew jiġi fil fil-presidenza. Same for the second vice. Jeszcze raz bardzo serdecznie e, gratuluję. Grazie ħafna. Issa e naddu għattini viċi president. Għaw kandidati għattini viċi president, Sir Nicholson. President, jena nishtiq proponi li Sur Jarszewski illi kien viċi president tal-Komitat tal-Agrikoltur f'dan l-ħar ħames snin.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 ħadna nota. E Kistur Wojciechowski jaċċetta l-kandidatura u jekk m'hemmx kandidati oħrajn, proponi illi nereġu b'akklamazzjoni. Unċarfulu. <clears throat> Grazie ħafna. U issa nishtiq li Stru Wojciechowski jieġi fil-prezidium. W takim razie możemy przystąpić. Czekamy pana, na pana Janusza Wojciechowskiego. Tajjeb, issa nistaw naddu għal votazzjoni li mis, nifirħu li sur Wojciechowski u issa naddu għal tilet viċi-president tal-Komitat tal-Agrikoltura. Għaw xie kandidati għal posta tilet viċi president? Kandidati għal tilet viċi president? Essur De Castro. Grazie president. Nishti ne prezenta bħala telet viċi president is-sinjura e Aguilar Garcia Clara fisem il-grupp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 sfortunatament il-kollega Aguilar miex edha prezenti għonek, pero kidbitli u accettat il-pozizjoni eh, ta' tiret viċi president bil-miktub eh, tatni dikjarazzjoni ta' accettazzjoni. Aw kandidati oħrajn. Le, mawx, mela nistaw naddu għal vot għaw kandidat wieħed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 Zolo huwa membru sħiħ tal-Komitat, allora jista' eh, jkun kandidat għal dan il-post. Il-kandidat jaċċetta l-kandidatura. Iva. Tajjeb. Mela issa nistgħu ngħaddu għal vot elettroniku. bl-ordni alfabetika. Il-Sinjura uh, eh, Garcia eh, ek tridu taw lila tafsu l-buttuna ħadra u għassur zullu il-buttuna ħamra. ċara kulħadd? mela nistaw naddu għal votazzjoni. Għanna żewġ kandidati. Il-Sinjura Aguilar Garcia, il buttona l hadra u Sur Zullo, il buttona l hamra Votazzjoni miftuħa.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 Mela, Signora Agar Garcia ġit eletta bħala tilet viċi president. Miex prezenti, però aħna eh, nil-għawa fost eh, il-buro. Issa naddu għall-elezzjoni ta' raba viċi president tal-Komitat tal-Agrikoltura. Għaw kandidati għall raba viċi president tal-Komitat? Is-Sur De Castro. Eva President, jena nishtiq niprezenta il-kandidatura fisem il-SD e, signora e kollega Dancila Basilica. E signora Basilica taċetta il-kandidatura? Iva naqbel. Hemm kandidati oħrajn għal dan il- għal din il-post. is e Agnew. U e, permess li nerġaw niproponu l-istess persuna e, għal e, darba oħra, mela nerġaw niproponi s-Sinjura Giulia Moy għal pozizjoni ta' e, raba viċi president tal komitat Możliwe sekretarja testu potwierdza w formalnej Iva, huwa permess, jgħid is-segretarjat. Allora, signora Moj accetta li tkun kandidata? Iva. Mela għanna żewġ kandidati. Balzo Miwe. Eh, lista... U żewġ kandidati nisa. Mela bl-ordni alfabetika, l-ewwel kandidat bil-buttuna ħadra u senjura moj bil-buttuna ħamra. Kollox ċar mela l-votazzjoni miftuħa.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 Nifirħu li s-Sinjura Danċila. Nitolbuk tinaqat mal-buro. Nifirħu lek. Sinjuri, aħna eleġejna il-buro tal-Komitat tal-Agrikoltura, se jkunem kienem il-noħorġu minn din il-awla għax se jkunem laqa oħra kostitutiva il-laqa li mis kif intkom irċevejtu bl-email u jekk ma tkomx kummenti il-kalendarju nistaw najdu li u adottat kif eh, ġi qassam eh, likom. Għandkom xi kummenti? Le, mela l-iskeda ġiet adottata. Il-punt numru 4 kol ukoll nixtiequ ninformawkom illi laqa li mis se tkun fit-23 ta' Lulju fi Brussell. Nerġa' ngħid li nixtieq nifraħ li dawk li ġew eletti fil-Parlament Ewropew. U nirringrazzja anki lil kulħadd il-daw kolla illi jaslu ikunu membri ta' dan il-komitat u jaħdmu fih. Estur Kruġmi kisti jitkellem. President, l let nishtiq nifraħ lilek bħala president tal-komitat. U nishtiq najtu kol nixtieq semmi problema importanti ħafna fl-agrikultura, speċjalment il-bdiewa polakki. Il-peni, il sanzjonijiet għal sena 20 u 14 tal-li għabżu eh, il-kwota tal-ħalib. U għatart biex namlu intervenzjoni, pero ek u l-buro kollu biex jitratta din il-kwistjoni għaliex hija problema li tirigwarda 56,000 bidwi fil-Polonja u jiena nifhem illi il-kwoti tal-ħalib fl-Unjoni Ewropea huma regolati minn regoli speċifiċi, però ħanna nafu li kwoti se jitneħħew fl-2016 u 17. U fl-2013-14 il-kwoti ma ġewx eh, mabuża fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi għal daqstant li wieħed jimponi sanzjonijiet fuq il-bdewa f'din il-fażi ma tagħmel l-ebda sens u nixtieq li l-Kumitat jiddiskuti din il-kwistjoni biex biex namlu kull ma nistaw biex inneħħu l-impożizzjoni ta' sanzjonijiet. Nappella lil dan il-Kumitat ġdid biex titkellem mal kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Aħna manna lebda kwistjonijiet oħrajn ta' sustanza llum, eh, dan huwa problema importanti u nerġaw nitkellmu fuq u fil-laqa li miss tal-Komitat u nikdbu l-Komissjoni Ewropea fuq din il-problema. Aħna reċentement smajna xi kritika mill Orti tal-Awdituri, Sinjora Garcia, e fuq sussidi fis-semestru nishtiqek titlob lil Kummissjoni Ewropea qabel ma nalqu għas-sajf nishtiq nisma minnant il-Kummissjoni Ewropea xġara bis-sussidji tal-imbit u għax għalu fil-rapport il-orti tal-awdituri u sani ba tilkom anki trabel formali. Eh, grazie ħafna. Aħna se nitkellmu fuq dawn il kwistjoni urġenti, segretarjat ħanota, is senjura Moj.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 jena qed nitkellem et nifhem li maħniex ta' nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' sustanza llum. Hemm problema ta' emerġenza f'pajjiżi attwalment fuq il-kummerċ tal-animali. Aħna nejxu f'su waħdini imma fir-Repubblika eh, tagħna anke jekk nistgħu nibatuhom fl-Italja ma nistgħux nibatuhom għal 10 kilometri Eh, fil-Irlanda ta' fuq, għax hija parti eh, mill-Renju Unit. Hemm bżonn li insolvu din il-problema u mill-aktar kmini possibbli għax waħda mill benefici propju tal-Unjoni Ewropea illi nkunu nistgħu nikkommerċaw bejnietna. Però attualment ma nistawx nagħmluh dan fejn noqgħod Għanna kriminali, kartelli, biex iwaqfu il-kummerċ bejn il-persuni u nishtiq nkun nafx se l-Unjoni Ewropea għal da. Diġà għandna biżejt regoli u, u regolamenti, però ma nistax naqqas namlu kummerċ mal-ġirien tagħna. Nixtieq nkun nafx se tagħmlu fuq din il-problema. Sfortunatament aħna ma nistawx namlu dibattitu fuq dan is-suġġett, ħadna nota tal-istqarrija, jiena dispjaċini ħafna illi ma tajċ il-mikrofonu li signora Maggenes, inti għal ħar persuna dawk li huma fil-bidu se jkunu tal-aħħar u dawk li huma tal-aħħar se jkunu fuq ta' qoddim. Nifraħlek, President, nixtieq nagħmel kumment. Hawnhekk hawn kwistjonijiet gravi illi ġew għajma mill-kollegi. Nista' niproponi illi l-ewwel punt illi nitkelmu fuq fil-laqa li ġeja nistaw nitkelmu fuq dawn il-kwistjonijiet eh, imqajma mill-kollegi eh, il-laħam ta' ċanga eh, l-animali fl-Irlanda u dawn il-problemi kollha li ġew semmew mill-kollegi. Esur Des. Grazie. Grazzi ħafna, Sir President. Jiena qabel ma ntemmu il-diskussjoni jiena nixtieq ngħid illa Sinjura Moj li mhux id-demokrazija qtilna iżda id-demokrazija rebħet minħabba li votajna b'mod demokratiku. Grazzi ħafna. Persuna oħra, dana, dana kien programmat minn qabel dina mhix demokrazija vera. Is-Sur e Ferolt. Jiena e, e, sorpris li inti ma proponeċ il-programm tiegħek qabel ma tiġi elezzjonat. Aħna ma votajniex illum, pero se nkunu prezenti biex niddefendu l-agrikoltura franċiża. Pero aħna maħniex stupidi. Maħniex se nkunu il-ġifa ta' din dan il-komitat. Bla dubju jkonna ħafna żmien biex niddiskutu anki din il-kwistjoni. U nitrattaw bil-kwistjoni ta' sustanza id-tfilla li ġejja. Diġa permettejnilkom uh, eh, tkellmuna fuq il-kwistjonijiet liktar urġenti. U ma kwistjonijiet veri u jina kontent ħafna li E, semmejtuhom u nitkellmu fuqhom fil-futur. Is-segretarjat ħa nota ta' dawn il-kwistjonijiet u e, anki fuq il-kwistjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi tal-elezzjoni u grazzi tal prezenza tagħkom u nintaqaw fit-23 tal-Ulju. Grazzi. Il faut qu'on évacue.